Aħna l-biraħ kena l-ewel elezzjonijiet prezidenziali fil-Ukrajina. Lot, il-kollegi tagħna qegħdin josservaw hemmhekk kienu hemmhekk fuq il-post u ma smajna xejn uffiċjalment dwar kif eh, saret l-elezzjoni il-kollegi tagħna għadhom ma għadhomx, għadhom ma tagħnux informazzjoni naħseb li ħaj apik li jaslu, eh, nisperaw li l-lezzjoni jkunu ġusti u nisperaw li t tini ronda wkoll issirek ħaġa li ħassir fil-bidu ta' frar. Bjewa Hispania. Mill-ewwel ta' jannar Spanja ħadet fidejha Presidenza tal-Kunsell Ewropew u saħt it-trattat il-ġdid u kooperazzjoni mal-Presidenza l-ġdid tal-Kunsill din il-Presidenza ħaj kollha kull suċċess u tilħaq l-għanijiet tagħha. Fl-aġenda tagħna aħna għandna laqgħa mal-Prim Ministru Zapatero biex nkun nistgħu e, nikkonsidraw il-programm ta' Trojka ġifieri ta' Spanja u tal e, belġju u l-Ungerija wkoll li jiffurmaw it-Trojka. Eżis, kollegi. Eh, nishtiq eh, nawguralkom eh, sena tajba u fl-istess ħin kol deka ta' ġdida, għal 10 snin, konna bżon naħdmu jibes Kif għat il-ġimani għaddit, għanna sena ġdida, tratta ġdid u era ġdida fil-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew għanda responsabilta kbira għal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea u aħna nifmu dan. Issa nixtieq naddi għall-aġenda tagħna il-minuti tal- tal-laqa ta' 17 Diċembru ġiġa qegħdin eh, d hemm xi kummenti li ta' tagħmlu fuq din. Tajjeb xi Mela, jekk memx kummenti, dawn naprovaw. Nishtiq informakom li millum, eh, nishtiq informakom li